Good morning, everybody, and welcome to the Petitions Committee meeting. Lodwa tajba, ziz kollegi, nil-natikom merħba għal din il-laqqa tal-Komitat tal-Petizzjonijiet, nishtiq il-nsellem lilkom, ziz kollegi kif ukoll lilkom li għattisimawna, tisimawna mix diretta fuq l-internet. Nishtiq li nibda b'din il-laqqa u nishtiq illi kullħat jieħu postu ħalli nibdew bil-laqqa tagħna. It-tieni punt huwa l-adozzjoni tal-abbozz tal-aġenda. Il-punt tlieta taħt il-parti B fil-fatt hija kkanċellata minħabba li rċivejna informazzjoni minn naħa tal-Kummissjoni illi tgħid li dawn il-petizzjonijiet m'għandhomx ikunu magħluqa, ġifieri jekk m'għandkom l-ebda kumment jew oġġezzjoni nistgħu nadottaw l-aġenda. Ngħaddu issa l-punt numru tlieta ġifieri l-approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħa ta' 18 u 19 ta' April. Dawn il-minuti qassamnihomkom Lilkom eżiz membri jekk m'għandkomx oġġezzjonijiet jekk joġobkom naħseb li li nistanajt illi dawn huma provati, mela mandi ebda ħbarijiet min-naħa tiegħi wara li klator nofsinhar ħad tkunu tafu iktar x'kienu r-riżultati tal-koordinaturi. It-tifel tiegħi ħaj gradwa għada mill-iskola sekondarja ġifieri ħajkolli mur il-lejla kmini ħalli nilħaq nasal l iżvezja Iżda ħajkun hemm il-kollegi minnaħa tal-koordinaturi viċi president ħalli jkunu jistgħu jagħtukom aktar informazzjoni. Mela naħseb li issa wasal il-waqt illi niddiskutu l-petizzjoni 446 minnaħa ta' Harry Schindler. Iva jiena xtaqt nitkellem għal minuta jekk jogħġbok dejjem. Grazzi, Inti fuq il-petizzjoni numru 150 tixtaq titkellem? Iva fuq il-kumpens. Naf li s-sujġet ħan id-diskutu f-settembru, pero nishtiq li t-permetti li ninsnejt ċiftit klim. Unsaqsi mistoqsija. Il-komitat tijak id-deċida illi jibat it-tri l-autoritajiet ġermanizi u Grigi dwar il-kumpensi Ġerman kumpens fil-Ġermanja. Nix nkun naf jekk irċivejtu x-tweġibiet minnaħa tal-awtoritajiet u d-tweġiba x'qeda tgħid. U ħaġa oħra fis il-petizzjonisti. It-tweġiba tal-komunitajiet Ewropej kolli ngħid li ma jenix aċċettabbli u qed tipprovokhom iktar ikolli ngħid. Dan huwa suġġett li qisu qed ikun ikkonsidrat bħala suġġett bilaterali bejn iż-żewġ pajjiżi u l-Unjoni Ewropea m'għandix id-dritt li tintervjeni. Iżda Nafu li jista' jkun hemm differenzi interni wkoll. Minkejja li forsi ma nix dritt sabiex nagħmlu hekk. Kemm mistoqsija wkoll nixtiequ inwieġbu, nixtiequ li l-Kummissjoni twieġeb sabiex nkomplu b'din id-diskussjoni b'mod produttiv. L-Unjoni Ewropea e, tappoġġa t trattat fuq il-kumpens tal-ħaddiema illi għandna l-liġi griga li bbażata fuq din il-ħaġa l-Unjoni Ewropea tirrispetta din it-trattat jew le. Din hija kwistjoni ewlenija li rridu niddiskutu. Oriste Kirje Marja. Ja, brödre,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 griga li għadin nikkonsidraw passi ta' rekomendazzjoni li ris-saqta' jien kienet petizzjoni li jiena jidher li kalla tintlaqa aħna bat nentri l-Kummissjoni, l-Gvern Grik kif ukoll il-Gvern Ġermaniż. Wara aħna kellna l-opinjoni tal-petizzjoni tal-petizzjonist li dwar il-petizzjoni anzi illi kienet qed tgħid li din petizzjoni ma tistax tintlaqa minħabba li mhijiex fil-kompetenza tal-Unjoni Ewropea. Iżda aħna ħriġna b'argument um, ieħor minħabba li din hija kwistjoni Ewropea aħna naħsbu li din hija kwistjoni serja ħafna illi hija ta' tħassib għall-Unjoni Ewropea. Il-kumpens tal żmien tal-gwerra Minn-naħa tal-Ġermanja xi ħaġa li rridu niddiskutu, din hija xi ħaġa li taffettwa ħafna petizzjonisti minħabba li ħafna minnhom qegħdin jirrappreżentaw eluf ta' vittmi illi inqatlu mill-truppi illi invadew il-Greċja, Ġermaniżi. U dan kellu x'jaqsam ukoll mal-self tal-gwerra illi kien sfurzat post fuq il-Grigi. U dan mhux qed jitqies fil-budget minħabba li jekk aħna nirċifu dan il-kumpens ħajkonna surplus fil-budget ġifiri din ħataffetwa anka iż-żona euro. Ħafna minn daw l-argumenti li kienu prezentati fil-fatt iġaluni nejt dan li ġej il-ġimgħa li għadda li għaddiet aħna batna oġġezzjonijiet bil-miktuba bażi ta' dak il intqal mis-segretarjat tal-Kumitat. Aħna naħsbu li dan il-każ għandu jitħalla miftuħ sal-8 ta' Settembru Dal-waqt ħantem id-diskors tiegħi minn ftit sekondi oħra. Aħna ħan nipprovdu l-informazzjoni kollha li hemm bżonn ħalli nikkonvinċu l kumitat tal-petizzjonijiet li rridu nipproċedu fuq din il-ħaġa u fil-dokumenti li jiena batt lil kumitat tlabtkom biex tibatu dokumentu u titolbu l-autoritajiet Grik Ġermaniżi sabiex jibatunna l-isqarja bil-miktub. Għanna sa 8 ta' settembru sabiex niddeċidu fuq dan minkejja l-fatt li l-petizzjonisti diġà mentaw il-segretarjat jixtieq li jikkonkludi dan il-fajl. Jiena naħseb li hija ħaġa importanti ħafna illi nżommu din il-ħaġa miftuħa sa' settembru, koordinaturi jekk ftemu bejnietom, aħna ħanni nibatulkom li kummenti iktar fit-dettal. Iva, sur Marjas diġa talab illi din titneħħa minn fuq il-lista. Għanna regola ta' xarrejn ġifiri wara s-sajf nerġaw niddiskutuha. Dan mhuwiex punt li ħan niddiskutu illum ma kienx punti li poġġejna fuq l-agenda. Litri aħna batnijom l-rappresentanti permanenti għal iktar informazzjoni ġifir nasab li inti tista' tkun kontent kollega b'din it-tweġiba. Aħna din nitkellmu issa fuq dak li għandna fuq l-aġenda ġifieri il-petizzjoni 446 Nitolbok sabiex tiqwa għawek, tibqa għawek maħna l-lum jew nkella terġa titkellem meta dan il-punt ikun fuq l-agenda. Nistiden l-Jacqueline Cotteril u Jacqueline fil-fat edha tirrappreżenta l-petizzjoni. Sik jogħġbok għandek il-possibilta illi tippreżenta l-petizzjoni l-erba' minuti. Grazzi ħafna, jiena nirrispetta ħafna il-Kumitat ta' Petizzjoni tal-petizzjonijiet, jiena esperjenzajt illi intom proċeġejtu l-raħal tagħna minħabba regoli abbużivi. Sfortunatament jiena m'għandix punti eh, fuq din il-ħaġa. Jiena nixtieq ngħid li l-fatt li qegħdin nbiedu li dawn iċ-ċittadini tar-Renju Unit li jitilfu dritt tal-vot fil-elezzjoni ġenerali wara li jidu mu 15 sena jgħixu barra mill-pajjiż. Fil-każ tar referendum tal-Unjoni Ewropea jinka li possibilità li nitkellem fuq din l-esklużjoni issa fadlna biss l qabel ir-referendum. U naħseb li l-ċittadini Ingliżi għandhom isemmaw leħinhom. Jiena fost dawk in-nies eh, mir-Renju Unit li xtuq jagħmlu hekk Iżda jiena minix membru privileġġjat tal-House of Lords illi votaw sabiex jistendu il-referendum sabiex jinkludu li l-om infusom. Jiena ma nistax insemma leħni. Flimkien ma' miljoni ta' ċittadini oħrajn tar renju Uniti li jiexu stat membru ieħor issa nixtieq li defendi ċittadini id-drittijiet ta' ċittadini Ewropej li aħna nixtieq li jkunu permanenti. Kien hemm konsegwenzi wkoll li fil-fat kienu mbastra l istituzzjoniet kienu mwissija minn qabel u aħna ma nistawx nippermettu illi nkunu f'din il-pożizzjoni ta' ġustizja illi twassalna disprament. Kemm dan il-Kumitat u l-Kummissjoni deċidew li jieħdu azzjoni sabiex ineħħu dawn il periodi ta' limitazzjoni ta' żmien li jekk kif aħna ktibna fil-rapport ta' ċittadinanza tas sena 2013 Il-Kumitat ta' Petizzjoni tar-Renju dan l-aħħar wieġeb bitra li nbietet mis-Sinjura Vikstrom sabiex idneħed din ir-regola ta' 15 sena jekk dan jiġri dan ħajkun rebħa għal sistema ta' ġustizzja iżda ħajkun twis għal referendum. Il-liġi ta' referendum tal-Unjoni Ewropea tista' tkun estiża ħalli tippermettina li aħna nivutaw b'eċċezzjoni għal dan ir-referendum minna tal-gvern u l-oppożizzjoni. Dawk illi fil-fatt mm, ħajbatu ħafna l-effetti tal-fatt illi u l-konsekwenzi tal-fatt illi r-Renju Uniti tilqu mm, mill-Unjoni Ewropea għandhom id-dritt demokratiku li jivvotaw. Aperti minn hekk minkejja il-fatt li l-Kummissjoni qiegħda tara fil-problema u l-ixtieq li ssib soluzzjoni ma teħdet l-abdazzjoni jiena konsiljera eletta li m'għandix eh, dritt li nivvota fuq il-livell nazzjonali. Tifla il-kbira tiegħi koll li firma din il-petizzjoni ħatalaq 30 sena u qatt ma kellha l-permess li tivvota fl-elezzjoni ġenerali. Imkien anka fil-Spanja, fil-Unjoni Ewropea illi tkun attakkata li ma tkunx li mhijiex demokratika u burokratika, importanti allura aktar il-Parlament u l-Kummissjoni jaħdmu jihdu azzjoni ta' urġenza ħalli jippermettu l-ċittadini kun jistgħu jivvotaw. Id-dritt illi tivvota mhuwiex privileġġ iżda huwa dritt tal-bniedem. Soluzzjonijiet hemm soluzzjoni possibbli, hemm ċertu argumenti legali li tressu li kopru rid-drittijiet stabiliti ta' ċittadinanza u dispożizzjonijiet ta' trattat fuq drittijiet demokratiċi u l-ċaqli ħieles ta' ċittadini id-dialogu politiku li jista' jitkompla jista' iġiel lil dan il-Kumitat u l-Kumitat tal-Affarijiet Legali li jerġgħu direttivi dwar l-elezzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u l-applikazzjoni tal-proposti tal-ġejjini sabiex nippermettu liċ ċittadini tal-Unjoni Ewropea kun jistgħu jivvutaw fil-pajjiż ta' residenza tagħhom hekk kif edna fil-komunikazzjoni tas-sena 2014. Jiena eh, għandi ħafna passjoni l-Ewropa u nixtieq illi ngħid li napprezza ħafna l-opportunitajiet u l-garanziji l-Unjoni Ewropea li u nittama li nkun nista' nivvota x-xahar id-dieħel. U jien għandi tama illi x-xahar dieħel jiena ħanibqa' ċittadin ċittadina tal-Unjoni Ewropea lek jiena edha u sabiex nappella l f'dan il-kumitat tant importanti sabiex tkomplu tgħinuna u tiħdu azzjoni. Aħna rridu niżguraw illi l-ebda ċittadin Ewropew muħa jitlef il-muħajt ċaħat mid-dritt tiegħu illi jivvota fuq din id-deċiżjoni. Aħna rridu nkomplu impoġġu pressjoni fuq l-Istati Membri sabiex inneħu dawn il-perjodi ta' żmien ta' restrizzjoni ħalli nippermettu li ċittadini kollha jkollhom id-dritt sabiex jivvutaw fil-pajjiżi illi jażlu jgħixu fihom. U dan għandu jkun konsegwenza naturali tal-dritt ta' ċaqli li ta' ċittadini Ewropej. Nittama li għati naqdu miegħi sabiex titolbu li din il-petizzjoni tibqa' miftuħa ħalli nkomplu bil-kampanja tagħna fil-Parlament Ewropew ħalli jkun hemm bidla effettiva. Grazzi ħafna. Iva, jekk jogħġbok, iżda jekk jogħġbok bżonn fil-qosor ukoll. Mħabba basta raġunijiet ma tanġanna ħin. Mikrofonu kjoġbok. Membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, Sinjuri, jiena jisimni Jacqueline McLennan u jiena edha nirrappreżenta l RC li appoġġa din il-protezzjoni li tgħid li r-Renju Unit m'għandix teskludi l-ċittadini tar-Renju Unit li ilhom jgħixu barra mir-Renju Unit iżda fl-Unjoni Ewropea li iktar minn 15-il sena milli jivvotaw fir-referendum minħabba li dan jista' jaffettwa ħafna riżultat ta' dan il-votazzjoni. Il-referendum huwa referendum li ħassir miraw tleġġimat oħra fir-Renju Unit u dan ir-referendum jekk iwassal għal konsegwenza l renju Unit jitlaq mill-Unjoni Ewropea dan ħajkun mument storiku fl-istorja tal-Unjoni Ewropea u l-kondizzjonijiet ta' dan ir-referendum fil-fatt kienu mfassla fil-att ta' referendum tal-Unjoni Ewropea li kien adottat f'Diċembru tas-sena 2015 li jinkludi ir-regola ta' 15 sena ġifiri li dawk iċ-ċittadini tar-Renju Uniti li l-għom jgħixu barra mill-Unjoni Unita iktar minn 16 sena ma jistgħux jivvotaw. U din hija regola ħadd applikaw ukoll għal dan ir-referendum. Il-petizzjonist arsi li huwa ċittadin tar Uniti li ilu jgħix l-Italja mill-1993 u jiena li ċittadina tar Uniti li ili nejxa u jekun naħdem fi Brussel mill-1987 tlifna dritt li nivutaw fil-pajis ta' ċittadinanza tagħna dan huwa dritt kostituzzjonali kolli ngħid. Fl-opinjoni tiegħi u fl-opinjoni tal-petizzjonist RC din ir-regola mhijiex demokratika, mhijiex ġusta u hija illegali u hemm madwar żewġ miljun ċittadin tar-Renju Uniti li kienu affettwati minn din ir-regola ma jistgħux jifutaw fir-referendum. U fl-opinjoni tiegħi jiena naħseb illi din mhijiex opinjoni li qed nippreżenta tal-minoranza minħabba li din hija appoġġata wkoll mill-Gvern tar-Renju Unit. U l-Gvern tar-Renju Unit jixtieq biddel din ir-regola iżda qal li mhux ħajkun possibbli li aħna ikonna l-bidla ta' din ir-regola qabel ir-referendum. Din il-pożizzjoni kienet verament diffiċli u jata ħasra Jiena flimkien ma' Harry Schindler, ċittadin li huwa bażat fl-Italja, tlabna wkoll illi jimbidel l-att ta' referendum ta' Renju Unitu. Jiena kontet illi dan l-att ma kienx legali minħabba li kien imur kontra il-liġi tal-Unjoni Ewropea u kontra wkoll id-dritt ta' ċaqliħi l drittijiet ta' ċittadinanza Ewropea li huma garantiti mit-trattat u jien kont qed ngħid li dawn ir-regoli qegħdin nixekluna milli aħna neżerċitaw id-drittijiet. Jien qed li dan huwa kontri wkoll il-liġi kostituzzjonali tar-Renju Unit. Issa aħna derna qudiem tliet rati fir-Renju Unit, il-Qorti tal-Appell, Qorti Suprema. U sfortunatament l-argumenti tagħna ma ntlaqgħux minn dawn il-rati, aħna jedna illi jekk ir-Renju Unit ta' di referendum favuri li titlaq mill-Unjoni Ewropea, aħna bħala ċittadini tar renju Unit ma ħanibqgħux ikun konsidrati bħala ċittadini tar renju Unit. Jiena niġi jisni konsidrata bħala gastabajta, bħala mistiedna sabiex mistiedna sabiex naħdem għawek f'dan il-pajjiż, fil-Belġu, din ħat affetwa ħafna lil ċittadini li jgħixu pajjiżi oħrajn iktar mill-nies li jgħixu fir-Renju Unit. Iżda l-qorti ma qablitx ma' din il-ħaġa. Bħalissa għandna sentenza li tinterpreta l-artiklu 50 b'mod ġdid ta' Trattat tal-Unjoni Ewropea li jipprovdi l-Istati membri bil-proċedura li jistgħu tista' tippermettihom jitilqu mill-Unjoni Ewropea. U dan il-disenfranchisement ma jistax jidħol fil- dritt ta' ċaqliq ħieles fiċ ċirkustanzi ta' referendum kif ukoll fil-kassa dan il-referendum li tantu importanti. Jina naħseb illi issa għanna situazzjoni daqxej diffiċli minħabba li ċittadin tar renju Unit qegħdin jiċċaħdu mid-dritt politiku fundamentali tagħhom minħabba illi huma qegħdin jiserġetaw id-drittijiet tal-Unjoni Ewropea li huma fundamentali wkoll u bażiċi dinja l-ironija u l-Kummissjoni Ewropea fit-tweġiba għall-ittra ta' Harry Schindler għalulu li kien hemm rekomendazzjoni li stidna l-Istati membri li għandhom jippermettu l-ċittadini li kollom il-possibilità li jivvutaw fl-elezzjonijiet nazzjonali fil-referendum. Huma ħasbu li dan huwa approċċ bilanċatu li kien biżjedan li għamlu Kummissjoni Ewropea. Jiena nitlob l-istituzzjonijiet Ewropej kollha sabiex jarfu l-parteċipazzjoni ta' ċittadini Ewropej fil-ħajja demokratika tal-pajjiżi kollha fuq kull livell hija fil-qalba tal-valuri ta' ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet għandhom l-obbligu li jiżguraw li drittijiet ta' dawn iċ-ċittadini Ewropej huma mħarsa huma rispettati f'kull stat membru. Din ħaġa ma ġraġ fir-Renju Unit u jiena u Harry Schindler kellna nidru qudiem il-qorti sabiex nippruvaw niksbu id-dritt li neżerċitaw drittijiet tal-Unjoni Ewropea. Nitlob l-istituzzjonijiet sabiex jagħmlu minn kollox sabiex naraw il-Renju Unit jieqfu ħduna minn dawn drittijiet illi jaffettwaw madwar 2 miljun ċittadin tar renju Unit illi fil-fatt daħal fl-implementazzjoni dawn din il-liġi tal-Votes for Life. Grazzi ħafna, naħseb li issa nista' nistieden lill-Kummissjoni sabiex titkellem is-Sur Moshammer. Um, the Commission indeed considers uh... Grazzi ħafna, ħna nasbu li importanti ħafna illi nipromuovu il-parteċipazzjoni ta' ċittadini Ewropej fil-ħajja demokratika tal-Unjoni Ewropea. U din hija raġuni wkoll għalfejn fis-sena 2014 il-Kummissjoni adottat rekomendazzjoni sabiex jipparteċipaw fil-ħajja tagħhom bħal ċittadini Ewropew jeżerċitaw id-dritt ta' ċaqli ħieles fl-Unjoni Ewropea. Dan huwa strument li jiżgura r rispett tal-liġi, però dan l-istrument ukoll talab lill-istati membri konċernati inkluż ir-Renju Unit ħalli ċ-ċittadini jkunu jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet ta' ċaqli ħires li jkun jistgħu jivvotaw fl elezzjoni nazzjonali jekk huma jkomplu jidru li huma interessati fil-ħajja politika tal-pajjiż tagħhom. Il-Kummissjoni palissa qiegħda tavalwa diskussjonijiet li qegħdin jevolvu fl-Istati Membri li huma konċernati, il-Kummissjoni tixtieq tgħid ukoll il-ħadet nota tal-izviluppi li aħna s-servajna fil-Renju Unit u l impenet jieħu l-gvern tal-Renju li jixtieq jestendi il-franchise għal ċittadini li jiexu barra mill-pajis li kunu jistgħu jivvotaw fil-elezzjonijiet nazzjonali u fil-elezzjonijiet parlamentari Ewropej u li permettu li ċittadini Ewropej li l-om jiexu barra mill-pajis barra mill renjunit għal iktar minn 15 sena li xortu waħda jkollhom id-dritt li jivvotaw fil-elezzjonijiet nazzjonali u referendum. Iżda aħna nix is-seta li nintervjenu f'dan il-kuntest tal-elezzjonijiet, it-trattat qiegħed jagħtina ċertu drittijiet, qiegħed jagħti lill-ċittadini tal-Unjoni Ewropea grazzi għall-artiklu 20-32 beċertu ċertu drittijiet ta' trattat. U aħna Et naraw li għandu jinata dritt li wieħed jivvota fil-pajjiż ta' residenza skont il-liġi ta' dak il-pajjiż. Iżda aħna m'għandniex il-kompetenza illi nimponu xi ħaġa f'dak li għandu x'jaqsam referendums nazzjonali. Issa illi qed naraw unħarsu lejn ir-regoli tal li għandu x'jaqsam organizzazzjoni tar-referendum dan huma fil-kompetenza tal-istati membri. U allura il-Kummissjoni kif qed tilkom mhijiex pożizzjoni illi tgħidilkom li kien hemm xi ksur ta' liġi partikolari. Lura l-Kummissjoni tistax tidħol fiktar dettalji. Thank you very much. And now I open the Grazzi ħafna. U issa niftaħ il-kelma l-kollegi u l-ewwel June Curtin Darling. U qabel ma ngħadilek il-kelma fissem il-kollegi u fismi wkoll f'dan il-kumitat nifraħlek talli qalaqt sninek illum, mhux vera. Xoqgħod sbieħ. Grazzi ħafna. Iva, ma li tala snienek ma tanċuwa huwa rilevanti jew importanti meta għandek referendum fuq il-futur ta' pajjiżek fl-istess waqt, nixtieq nibda l-ewwel net billi nirringrazzja l-petizzjonanti talli qegħdin hawnhekk u talli miġrid ippreżentaw it-ħassib tagħhom lill komitat u nirrekonoxxu illi dawn il-petizzjoni ilhom miftuħin. Ħafna u ħasra jaqaru kaza illi tleġġimat qabel il-referendum tal-Renju Unit e, diġa mil-ġdid edin għawnek. Nistaw noħorġu b'xi stqarrijiet ħafna ma' realtà kif qalu il-petizzjonanti huma li ma nistgħu nagħmlu xejn ma nistgħux imbidlu l-iskadenza għal reġistrazzjoni tal-votanti għal residenti tar-Renju tal-ċittadini ta, ta, ta Ingliż li mhumiex fir-Renju Unit li se jalaq f'ħames tim oħra, u għalhekk aħna qegħdin propju fl-aħħar fażi qabel ir-referendum, imma qabel kien hemm tentattivi biex nestendu din il-franchise fir-Renju Unit għal gruppi wisajn. U il-Partit Laburista ma ħax pożizzjoni favur illi mur lura milli jaċċetta il-terminu ta' 15 ta' 5 snin imma aħna konna għadna illi zaza illi wkoll grupp illi siġu mill uta som ir-riżultati tar-referendum se jkunu permessi wkoll ilhom illi jivvotaw. Għax kien hemm diskussjoni biex fir-referendum tal-Iskozja dik ikollok bejn 16 u 18 sena tkun tista' tivvota wkoll. Naħseb li hemm tliet gruppi u se nitkellem mod personali dawn huma l-iktar mill-quta mir-referendum imma ma jistawx jwaslu leħenom iġifiri iż-żgħażagħ fir-Renju Unit li jsiġu mill-quta matul il-ħajja kollha tagħhom fid-din deċiżjoni jekk noħorġu xew nibqgħux. It-tieni grupp huma n nies eh, ta' titolanza Ewropea illi jgħixu joqogħdu fir-Renju Unit imma aħna isna qegħdin inċaħduhom mid-drittijiet allura l-expats ma jkollhomx il-vot anki jekk huma qed joqogħdu fir-Renju Unit qed jikkontribixxu l-ekonomija tiħallsu t-taxxa, mbagħad ovvjament il-ċittadini tar-Renju Unit illi ilhom eh, joqogħdu barra mill-Renju Unit għal dawn l-aħħar 15-il sena. Imma l-ironija hija eh, fost dawn iż-żewġ miljuni hemm in-nies illi qed jirrappreżentaw lir renju Unit fl-istituzzjonijiet Ewropej fit-teħid ta' deċiżjoni fuq livell Ewropew qegħdin jaħdmu fl-interess ta' pajjiżhom barra mill-pajjiż u anki dawk illi iddeċidew li jgawdu mill-opportunitajiet offruti mill-Unjoni Ewropea u s-sħubija mħabba l-moviment ħieles u jiddispeċina ħafna dawn it-tlet gruppi ma jkollhomx vot dan ir-referendum. Dan il-kuntest, Għana maħniex l-uniku stat membru li qed jiex situazzjoni bħal din. L-Awstrija, Ċipru, Danimarka, l-Ungerija, l-Irlanda, Malta ukoll huma milquta minn restrizzjonijiet fuq iċ-ċittadini tagħhom li jgħixu x'imkien ieħor. U naħseb din hija kwistjoni li tolqot l-Ewropa kollha minn dan u rwol tal-Kumitat tal-Petizzjonina nittama illi wara 23 ta' ġurju nittama illi inkompli nkun membru ta' dan il-komitat ta' kampanja tagħna biex noqogħdu fl-Unjoni Ewropea biex nkun nistgħu nestendu dawn il-benefiċċji għal nies kollha fl-Ewropa kollha kemm hi. U għalhekk għandna bżonn insibu soluzzjoni Ewropea intqal ħafna u naħseb il-petizzjonanti u l-Kummissjoni għamlu taqsira ta' ħafna mill-attivitajiet illi diġa kienem minn Komissarju Vivian Redding jew minn Viċi President Franz Timmermans imma nasib huwa punt kruċali jekk wieħed jista' jgawdi mill-dritt għal moviment ħieles ma jfissirx li inti titneħħa mir-reġistru elettorali. U għalhekk hemm bżonn illi niċċaqalqu. U naf li f'Mejju tal-2015 il-Kummissarju Timmermans ġi qudiem il-Komitat tal-Petizzjonijiet biex jwieġeb mistoqsijiet minn dan il-Komitat fuq id-drittijiet tal-votu fiċ ċittadinanza u hu impenja rruħu dan il-Kumitat illi ikollu rwol ta' intermedjarju bejn l-Istati membri fejn eh, ma kienx hemm eh, dan ir-rispett għal vot ta' ċittadini kollu, lekin tinsaqsi l-Komissjoni xamlet bħala f'dan ir-rwol ta' intermedjarju. Għamlu xi ħaġa, l-Komissjoni għamlet xi ħaġa, għaddiet għall-azzjoni biex tikkonvinċi dawn il-gvernijiet li qegħdin fl-istess pożizzjoni par-Renju Unit jew il-Kummissjoni forsi tal-fema tal illi dawn huma il-fatti u ma tista' tagħmel xejn iktar. U wis nibżam mit-tweġiba tal-Kummissjoni forsi din hija l-imġiba tal-Kummissjoni sissa. U għalhekk din hija l-kwistjoni fondamentali li għandna bżonn nittrattaw illum. Nafu illi kien hemm rakkomandazzjonijiet Issa se jiġri konkretament. U aħna bħala Kumitat tal-Petizzjonijiet għandna bżonn insaqsu lill gvernijiet ta' dawn il-pajjiżi konċernati biex jitħattu mal-Parlament Ewropew fuq din il-kwistjoni jekk id deċiżjoni hija fil kunsill u mhux fil-Kummissjoni għandna bżonn ukoll nimpenjaw ruħna mal kunsill hemm mezz kif nistgħu nagħmlu hekk. Grazzi ħafna lilek u issa ngħaddi l-kelma lill Angela. Iva, l-għodu tajba nishtiq najt li jena ovvjament napprezza il-pozizjoni tal-petizjonanti dinja problemja serja ħafna għax mhuwiex każ uniku fl-Unjoni Ewropea. Din jgħixu wkoll hawnhekk il-miet ta' eluf ta' persuni illi eh, ovvjament ħallu l-Ispanja biex ikunu jistgħu jaħdmu f'pajjiż ieħor u aħna qegħdin ngħidu biex nagħtu idea di eh, din nitkellmu anke fuq l-elezzjonijiet lokali tal-2014 kien hemm biss 13.5% dawk il-persuni illi kienet jgħixu barra mill-pajjiż u fil-elezzjonijiet Ewropej ukoll l-istess ħaġa ġara fl-2014 anke fl-aħħar ġenerali kien hemm iktar minn miljun persuni illi suposti ikollhom id-dritt tal-vot għax kienu fuq reġistru elettorali imma nista' naraw kien hemm biss 150,000 eh, persuna ġifiri l-11% u għalek mux għax mux interessati imma mħabba ħafna raġunijiet forsi nuqqasta informazzjoni forsi biex jiġbru il-karta tal-vot etc. U għalek din hija situazzjoni tassew inġusta illi tmur kontra il-dritt fondamentali tal-residenza f'stat membri wieħed tal-Movement Ħieles u għalhekk tmur kontra wkoll il-prinċipju ta', ta demokrazija u ovvjament tiżit hawnhekk id-diskriminazzjoni ksur tal-liġi kif ukoll it-trattati tagħna u il-karta trittijiet tal-bniedem u għalhekk jiena naħseb illi iva tajjeb illi tibqa' miftuħa din il-petizzjoni li tkun fuq l-agenda bħal petizzjonijiet oħra li hemm ukoll fuq pajjiżi oħra inkluż eh, tiegħi għax għandna bżonn nitlu iktar fil-fond u nsaqsu l-Kummissjoni Ewropea li għalmenu tagħmel valutazzjoni ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet tal-2014 illu kienu proponow eh, miżuri biex ikunu jistaw għawdu mid-drittijiet tagħhom dan iċ-ċittadini Ewropew x'inhi l-valutazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea f'dan il-qasam u u biex hekk ikun hemm rapport fuq ir-riżultat ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet li mija s-sitwazzjoni u x'jaħsbu li se jagħmlu biex jevitaw illi din il-marġinazzjoni eh, tkompli għax wara kollox dan huwa dritt fondamentali dritt tal-vot. Thank you. Grazzi, Soledad. Grazzi ħafna, President. Jiena u fil-qosor ħafna il-konċett ċittadinanza Ewropea fil-fema tiegħi wara kollox hija abbażi ta' dritt fondamentali tal-moviment ħieles u il-fatt li wieħed ikun jista' jistabbilixxi residenza tiegħu fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk dritt dan huwa dritt bażiku ħafna affarijiet wieħed jista' jgħid, imma joħroġ xar illi fejn wieħed jivvota eh, huwa dritt fondamentali. Imma hemm li wieħed jgħid illi inqas ta' regolamentazzjoni kif qed nifhem jiena ukoll tfisser li wieħed jiġi miċħud mid-dritt tal-vot u dan huwa marbut mal-kunċett nazzjonalità u għalhekk f'dan il-kuntest għalmenu għal dak li qed nifhem jien u kif qed naraw ukoll f'pajjiżi oħra, imma aħna qegħdin naraw li hawn hemm ċittadini eh, tar-Renju Unit dawk li jgħixu fil-pajjiż jew barra mill-pajjiż u għalhekk qegħdin nitkellmu fuq id dritt għal vot hemm il-kunċett marbut ma' ċittadanza Ingliż li huwa wieħed limitattiv, wieħed restritt u għedin naraw anke fid-dibattitu li qed jiġi minn din il-petizzjoni. Fil-fatt jiena nikkonsidra li dritt tal-vot fil-petizzjoni ġenerali hemm bżonn sakemm xatt ma jdin xejn eh, kontra, jekk hemm xi proposta oħra li wieħed ikun jista' forsi jivvota fejn għandu residenza tiegħu, imma bżonn ikun hemm ukoll konsens min-naħa tal-Ewropea bidla daqshekk fondamentali u naħseb illi wieħed hemm bżonn biss dejjem igawdi għad-dritt tal-vot e wara kollox meta jkun ċittadinanza ta' il-pajjiż. Il-qorti tal-Renju Unit ħaġet sentenza bażi tal-leġiżlazzjoni li għandha u għalhekk dak li għedin naraw huwa ksur ta' dritt fondamentali permezz ta' din l-leġiżlazzjoni fir-Renju Unit kif ukoll f'pajjiżi oħra u għalhekk nitolbu li jkun hemm serju fil-fond biex hekk wieħed ikun jista' jgawdi minn dritt daqshekk fondamentali dritt tal-vot fl-Unjoni Ewropea u f'dawn il-pajjiżi nixtieq ngħid biss illi nittama illi nistgħu jkollna dan debattitu għax ftit jiem qabel referendum daqshekk importanti fir-Renju Unit forsi li toħroġ mill-Unjoni Ewropea Dan huwa dibattitu delikat ħafna, sensittiv ħafna u nittama illi nkunu nistgħu jkollna dan id-dibattitu ma' ċittadini Ingliżi hawnhekk f'dan il-kumitat biex hekk ikun jistgħu jgawdu mid-drittijiet kollha illi jiġu motija mill-trattati tal-Unjoni Ewropea. Grazzi, issa pall. Grazzi. Nixtieq nuża l-Slovak li kjoġbok. Fisem ta' jaxi. Fisem il-PPE dejjem pjaċir illi naraw illi iċ-ċittadini jiġildu għad-drittijiet tagħhom din hija bażi tad-demokrazija għalhekk napprezzaw ħafna din inizjattiva jiena naqbel illi dan huwa din hija problema ta' tip Ewropew u jiena kuntent ħafna li fuq livell Ewropew għandna l debatti għandna bżonn inkomplu għan id-debatti dawk il-pajjiżi illi jużaw b'mod iktar restrittiv, limitattiv eh, dawn ir regla għandhom bżonn eh, ibidlu il-liġijiet tagħhom, ir-regoli tagħhom u ovvjament eh, ikunu iktar pożittivi. Issa, fuq din f'dan il-każ li din diskutu fuq il-gvern tar-Renju Unit qed jgħid illi jixtieq ibiddel il-liġi din ħaġa pożittiva, imma m'hemmx bizzejt informazzjoni fuq meta sa se jiġri kif u li ma tip ta' dialogu se jkun hemm l-Unjoni Ewropea għalhekk tkun ħaġa tajba illi nikkontattjaw l-awtoritajiet tar-Renju Unit biex ikonna iktar tarif inkomplu bid-dialogu u nittamaw li naslu għal soluzzjoni pożittiva u hekk nkunu nistgħu nagħlqu l-petizzjoni. Sfortunatament, ma naħsibx se nsibu soluzzjoni minn issa sar referendum għalhekk bismi u fisem il-PPE nixtieq ngħid li napoġġaw iċ-ċittadini tar-Renju Unit illi se jivvotaw biex jibqgħu fl-Unjoni Ewropea u biex inkomplu l-vjaġġ tagħna eh, ovvjament aħna sen aħna magħkom unuru solidarjetà. Margaret. Meta nissimaw il-kollegi tagħna mir-Renju Unit joqogħdu fejn joqogħdu naħseb inħossu kemm tkun ħasra li kieku ma jkollhomx iktar leħen fosna bħanna indaqs fl-Unjoni Ewropea. Jina jiddispeċina ħafna, Cecilia, illi dan il-punt ma ġiex fuq l-agenda qabel imma din kienet deċiżjoni ma konċ bilt, imma kienet tkun ħaġa interessanti ħafna li kieku eh, stajna jkollna lok biex almenu jkun hemm impatt. U interessanti ħafna dak li smajt xattu fuq l-Skozja fil-referendum. Forsi nistgħu ngħidu illi fil-elezzjonijiet lokali fejn wieħed iħallas it-taxxa tkun ħaġa loġika li wieħed jgħid dawk biss li ħalsu t-taxxa ikollhom e, id-dritt jiddeċidu fuq kif dawn il flejs jiġu fuq ma ġifiri hawnhekk qegħdin ngħidu f'sitwazzjoni fejn iċ-ċittadini Ewropej kollha għandhom id-dritt jipparteċipaw fil elezzjonijiet ma tantx importa l-residenza tagħhom u jivvotaw ukoll lokalment tkun ħaġa tajba li kieku għadna maħniex qed nitkellmu fuq minni ħalla it-taxxa, mhux qed nitkellmu fuq kwistjoni nazzjonali imma fuq ċittadini Ewropej li parteċipaw f'din il-ħajja Ewropea. Joqogħdu fejn joqogħdu fir-Renju Unit jew f'xi stat membru ieħor. Forsi għandna bżonn inwasslu messaġġ forsi dan qegħdin nagħmlu ħissa li ċittadini Ewropej għax għadhom magħna l-Unjoni Ewropea ċittadini tar-Renju Unit, alla volja ma nistgħux insolvu il-problema dispeċini ħafna, imma nappellawhom biex jibqgħu magħna biex nistgħu nkomplu nikoperaw flimkien, niġildu flimkien u ovvjament se nħossu n-nuqqas tagħhom jekk ma jibqgħux magħna. Jina Jiena imbarazzanti li issom ir-Renju Unit let lanqas ma isom kienu qed jiġġieldu biex ibidlu din din il-leġiżlazzjoni, imma l-menu nittama illi eh, jibqgħu magħna. Issimgħu mela lil Margaret għaxin ovvjament eh, mimlija erf mela jekk ġobkom taqsira u mbagħad nipprova nikkonkludi. Grazzi ħafna, grazzi l-kontributi kollha tal-MEPs. Pala eh, replika l-rappresentanta tal komissjoni il monitoraċ mhux biżejjed u l-dispjaċir tal komissjoni mhux biżejjed pal MEPs Ingliżi pal ma tkellmet ġun jina t rappresenta il-raħħal tijaj eh, u fejn nappoġġa 30% 30% li huma Ingliżi bħala residenti dan id-dritt ukoll forsi laqas biss nkun nistgħu ngawdi minnu wara r-referendum. Għal dak li huwa referendum wasanna tard wis għandna bżonn inħarsu lejn il-futur u dawn il-fatti ma jġawx jissuċedu biex ma jkunx hemm ċittadin ieħor Ewropew illi jiġi miċħud milli gawdi drittijiet tiegħu u li wassal leħnu. U nixtieq nirringrazzja lil Eh, Komitat tal-Petizzjoni tul kummissjoni biex jagħmlu dak li jistgħu biex ikompli jġildu għad-drittijiet demokratiċi għalina biex nkunu nistgħu nivvotaw u nittama li nkun għadni fostkom. Grazzi ħafna. Jiena ovvjament nappoġġa dak li qalet il-kollega, id-dritt tal-vot tantu dritt fondamentali jagħmel tant parti mid drittijiet Ewropej illi hija każ l-istituzzjonijiet Ewropej ma ġewx involuti iktar biex jiżguraw ruħom illi il-liġi fir-Renju Unit tiġi mibdula qabel dan ir-referendum tant importanti jiena nappella l istituzzjonijiet biex jieħdu kull azzjoni li jistgħu jieħdu biex jiżguraw illi l-liġi fl-Unjoni Ewropea tiġi mibdula u l-liġijiet fl-istati membri kolla li l-lum llum ukoll eh, jinbidlu biex jagħmlu tajjeb għal din l-inġustizzja. Grazzi ħafna għal kontribuzzjonijiet tagħkom. Permettuli fissem il-Komitat najt li jina tassow nuri solidarieta simpatija ma'kom għas situazzjoni li edin fija. Pala ċittadini Ewropej, intkom bil-fors għandkom dan id-dritt għal-vot. U dan id-dritt issa ġejtu miċħudin minnu. Nishtiq F'weġiba għall-litra li narċevejt fil-25 ta' Mejju firmat minn Helen Jones, MEP, MP fil-Renju Unit, i il-President tal-Komitat tal-Petizzjonijiet u nixtieq ninformakom fuq il-kontenut ta' din litra. Il-Gvern tal-Renju Unit sqarra illi l-intenzjoni hija illi tbiddel il leġislazzjoni fuq iċ-ċittadini Ingliżi li jgħixu barra mill-pajjiż il-petizzjonanti b'ċittadinanza Ingliża huma mistednin illi jagħmlu petizzjoni lill-Parlament jew l-Kummissjoni ta' Juncker f'dawn l-affarijiet illi għaw taħt il-kompetenza tal-Istat membru, litra lill gvern eh, tal-Renju Unit fid-dibattitu fejn jgħid li l-Kumitat tal-Petizzjonijiet jagħtu r-rapport tagħhom għal gvern illi jbiddel dawn id-drittijiet ovvjament aħna napoġġawhom u aħna nixtiequ illi jkomplu b'din il-leġiżlazzjoni fil-gvern tar-Renju Unit għal dawk iċ-ċittadini Ingliżi li jgħixu barra mill-pajjiż mir-Renju Unit u aħna nirrakkomandaw illi din leġiżlazzjoni dan l-abbozz leġislazzjoni tasal qudiem il-House of Commons fil-futur qarib. Ovvjament aħna tinżommu din il-petizzjoni miftuħa sal-pubblikazzjoni tar-rapport ta' ċittadinanza tal-2016 f'Settembru illi hija mistennija tindirizza il-problemi ta' kontradizzjoni bejn iċ-ċittadini Ewropej li seċitaw il-moviment ħieles u l-ostakli ta' dawn iċ-ċittadini Ewropej biex jivvotaw stati membri Ewropej differenti. Nixtieq eżis kollegi jekk tistgħu taqblu miegħi illi noħorġu ninresqu mistoqsija bil-fom għal l-informazzjoni tal-koordinaturi fuq mistoqsija l-Kummissjoni tindirizza kif il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni ta' tisegwitu għal konklużjonijiet fil-komunikazzjoni tagħha tal-2014 u għamlet referenza u kol rappresentanta tal-Komissjoni u ġun u kol tkelmet fuq il-fatt li s-sur Timmermans impenja ruħu biex jagħti segwitu mod partikolari mar-Renju Unit. U għalhekk aħna mill-ġdid nistgħu nagħtu viżibilità permezz ta' mistoqsija bil-fom u nixtieq inwessa l-kamp ta' applikazzjoni u ngħid li nibatu itra lill-membri kollha konċernati illi qed jiġdu li qed eh, mhux qed iħallu ċittadini tagħhom jivvotaw u nistgħu nibatu E, litri l-rappresentanti permanenti. Nistaw nikonkludu hekk tajjeb wis. Mela issa hekk nistgħu nagħmlu u grazzi ħafna tal-fatt illi ġejtu hawnhekk minn pajjiżkom biex tiġu hawnhekk Brussell. Diskussjoni importanti ħafna fuq il-prinċipji xi tfisser li tkun ċittadin Ewropew. U ovvjament din tolqotkom plam il ħaj u aħna eh, nħossu li aħna wkoll ċittadini tar-Renju Unit. Grazzi ħafna saħa morru għal punt li jmiss. Il-punt li jmiss huma erba' petizzjonijiet dwar il-sistema bankarja fil-Bulgarija u l-elu ta' banek eh, Bulgari. Il-petizjonanti mumiex għawek fil-Kamra? Mela ħana dir kelma direttament il-rappresentant tal-Kommissjoni. Yes, good morning. Um... tajba. Mela aħna tajna tuġiba tagħna f'Novembru dan il-każ huwa dwar eh, bank naħseb li huwa t-tielet jew raba l-akbar bank fil-Bulgarija illi fil 2014 kellu diffikultajiet kbar u dawk li kellhom flus f'dan il-bank ma kellhomx aċċess għalihom. Il-Kummissjoni bdiet proċeduri ta' ksur u għamlet u raċċinu jiġri mal-awtoritajiet Bulgari Eh, għamlet proċeduri ta' ksur għal trasposizjoni ħażina ta' direttiva li kienet tapplika dik il-ħabta u anka proċeduri ta' ksur dwar restrizzjoni tal-moviment ħieles ta' kapital. Wara il-proċeduri ta' ksur, il-gvern tal-Bulgarija bidel il-liġi u eh, bidel xandu jkun dak illi eh, jattiva kas fejn il-fondi tħallsu surura U l-Awtorità Bankarja Ewropea b'koordinament mal-Kummissjoni batet ukoll itra lil Bank Nazzjonali tal-Bulgarija li f'dan il-każ huwa supervizur fejn ħeġġithom sabiex jew il-bank jagħti aċċess għal dawn id-depositi jew inkella iħallas dawn il-fondi dura lil sidom. U jew inkella jagħti eh, kompens permezz ta' Fond Nazzjonali ta' Assigurazzjoni dan imbagħad fil-fatt seħ u pratikament 100% ta' dawk il-flus kollha li kienu mġemmajn f'dawn il-banek kien taw lura li sidhom. Allura l-kas taksur issa inala daħla direttiva ġdida sa tant fis-seħ fl-2015 il-Bulgarija għamlet traspożizzjoni ta' din id-direttiva u aħna fil-fatt rajna jekk kienx hemm traspożizzjoni ta' dik il klawzola illi preċedentement kienet problematika għal Bulgarija kienu trasponewa ħażin. U taħt din id-direttiva ġdida din il-klawżola wkoll kienet ġi eh, trasposta ħażin. Eh, Imma l kastajna stajna nal-u ħahna għabbażi tal-fat illi dawn in-nies irċevew il flusura taħħom tagħhom mill-bank. U rajna l-lura illi il-problema ġiet solvuta u l-Bulgarija bidlet il-liġi. Mela, naddi l-kelma li l-kollegi min jishtiq intervjeni. Ħadd ma jishtiq intervjeni? Is-sunjura Kuneva. Grazzi ħafna. Din il-petizzjoni fuq il-banik Bulgari u l-intervent tal-Kummissjoni juru biċċar illi jekk toħroġ kwistjoni fil-beraħ hemm modi kif l-istruzzjonijiet Ewropej jistgħu jintervjenu u iħarsu d-drittijiet taċ-ċittadini. L-ittra mibawta l-bank fil-Bulgarija naħseb li tqajjem kwistjonijiet li f'dan il-komitat għandna nikkonsidraw għaliex tagħmel referenza għal korruzzjoni wiesa, korruzzjoni mifruxa illi tamla diffiċli ħafna għal ċittadini tal-Bulgarija u li f'ħafna każi jridu ehm, jirrispettaw kondizjonijiet bankarji stretti ħafna kultant jitilfu djarhom, ehm, jitilfu l-assi tagħhom, jiġifieri dawn jispiċċaw prattikament pupi fidejn il-banek. Għalhekk nixtieq illi noqogħdu attenti ħafna għal dawk il-każi illi u madwar id-drittijiet ta' ċittadini fil-Bulgarija m'ħafna każijiet dwar dan, irdu għadunhom attenti. Grazzi ħafna. Peter. ich würde, sagen... Äh, Jina kiku najt illi il-kas kien, ġara veru, kien ċaħġa li verament dispeċina li ġrat u importanti li Issa naraw li soluzzjoni instabet minnaħda l kummissjoni allura nistgħu nagħlqu petizzjoni nistgħu nassumu wkoll illi petizzjoni se tlet tikkontribwixxi ukoll l-affarijiet kienu evalwati. Jiena rajta l-petizzjoni u der li li daw l-affarijiet ma jistawx jiġru nasab ġifiri li forsi jista' jkun hemm seta' kien hemm anzi żbalji legali u allura jekk fint sew il-Kummissjoni problema issa issolvit allura nistgħu konkludi dan il-petizzjoni tama li din ħaġa ma terġax tiġri. Thank you very much. Grazzi ħafna. Waqt għal-ħat tizjiet li jixtieq jikkummenta mela ħani proponi hekk. Peress li kustjonijiet li hemm il-petizzjoni mit tera ġew solvuti b'suċċess, forsi grazzi għal petizzjonijiet, eh, l-azzjonijiet li tieħdu mill-Kummissjoni u mill-Awtoritajiet Bankarji kienu ta' suċċess. Kien hemm supervizjoni jekk kif xieraq, il-proċeduri ta' ksur issa inalqu u it-trasposizzjoni tad direttiva hija waħda issa sodisfaċenti. Allura ma nistaw nagħmlu xejn iżjed aħna naqbel ma' Peter nagħlqu din il-petizzjoni u ngħaddu din l informazzjoni lil dawk illi fetħu il-petizzjoni. Grazzi ħafna. Naddu issa petizzjoni 2269 minn Michelangelo Laspina fuq il-ftuħ ta' kontijiet bankari f'pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Is-sur Laspina mhuwiex qiegħed hawnhekk imma qed jara x-xandira minn fuq l-internet f'daru fl-Italja nittama li kollu ġurnata tajba, aħna u għanna ġurnata imballata u għanna ġurnata xita u koll. Mena dil-kelma li l-Komissjoni Roxanne Rom illi ser tesprimi l-opinjoni tal-Komissjoni fuq din il-petizzjoni. Grazzi. Mela dan huwa każ dwar petizzjonant li qed joqgħod fi Spanja imma li xta' jiftaħ kollu servizzi tat telefon tal-internet fi Franza. Xtaq japplika l-dawn is-servizzi fi Franza, imma l-operatur illi kuntatja fi Franza għallu illi biex jagħmel hekk irid jiftaħ kont bankarju fi Franza l-ewwel. Għalhekk eh, dan il-petizzjonant qal illi kien hemm ksur tar-regolament SEPA. Il-Kummissjoni eżaminat dan il-każ u qablet mal-petizzjonant. Qabel ma nkompli fuq dan il-każ, xtaqt nispjega illi wara il-migrazzjoni tas sepa il-Kummissjoni kienet diġà notat li f'ħafna stati membri l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti ma setawx isolvu każijiet ta' nuqqas ta' konformità mal-regolament, speċjalment f'nuqqas ta' konformità mal-regolament minn każ ta' utenti għaliex ma kienx dan l autorita ma ddiċ l-operaturi ta' dawn is-servizzi. Allora l-Kummissjoni kienet nedit proċedura ta' investigazzjoni fi Franza biex tara jekk il autoritajt nazzjonali kompetenti kienux kapaċi illi isolvu din il nuqqas ta' konformità ma' regolament SEPA. Dan ġara fl-aħħar tas-sena l-oħra. Issa ġivejna konferma mill l-autoritajiet franċiżi illi l-autoritajiet kompetenti tagħhom iġviri l-Bank de France u l-Minister dell-Ekonomi e de Finance dawna issa tjaraw li jem iva konformita ma' regolament SEPA. Allura aħna eh, tajna parir lill petizzjonant illi jaddi l kastijaw tiegħu kwalunkwe tip ta' prova li kellu jaddi dik l-informazzjoni kollha lill-awtoritajiet kompetenti. Stidinni u koll li jekk irid jaddi dik l-informazzjoni lill-Kummissjoni biex inkunu nistgħu eh, naraw x'jiġri minn dan il-każ. Peter. Iva, nasib li fl-istadju tal-ewel qari, mel-dor darba li taqra, forsi taħseb li din ħaġa ma tistax tiġri. Anke dak li sem trasferimenti tal-banek nafu illi aħna kellna problemi fil-bidu iżda bis-sepa u aħna rnexxilna nirranġaw l-affarijiet naraw li jkun possibbli tagħmel trasferiment faċli tal-flus u naħseb li nħossif daqsxejn irritat meta nisma' l-Kummissjoni qiegħda tgħid li din tmur kontra l-liġi l awtoritajiet nazzjonali m'għamlu xejn sabiex itejbu s-sitwazzjoni. Qed nitkellmu fuq pajjiż li jiżviluppa u l-Kummissjoni għandha raġun. Iżda jiena naħseb li jekk l-awtoritajiet nazzjonali jixtiequ li jagħmlu xi ħaġa, ġifiri illi jibatu dawn il-flus li xi kumpanija partikolar din hija xi ħaġa ma jistgħux hemm ħabba li tmur kontra l-liġijiet tas-suq intern. Allura nsuġġerixxi l-petizzjoni ħalluha miftuħa nikkonsultaw ukoll il-kumitat tas-suq intern għaddu ilhom ħalli huma jkun jistgħu jgħidulna x'inhu possibbli fl-Unjoni Ewropea li tanti sabiħa. U apparti minn hekk jien naħseb li rridu jkollna aktar kompetenzi ċar l-Unjoni Ewropea għandha qed tissibula ċertu regoli u regoli għandhom ikunu implementati. U aħna rridu naraw li ninformaw l-awtorità nazzjonali wkoll fuq x'għandu jsir ħafna drabi dawn il-każijiet ikunu ikkonklużi malajr minħabba illi nistgħu naraw li hemm ċertu affarijiet li mhumiex legali. From your position. Iva, malajna nikkonferma wkoll il-pożizzjoni tiegħek Peter din id-direttiva 260 tal-2012 hija il-leġizlazzjoni attwali fuq il-Single Euro Payments. Huwa regolament komuni dan illi għandu jiġi implementat kullimkien. Franza konfermati li adottat miżuri biex tassigura illi dan ir-regolament mod partikolari artiklu 9 fuq l-aċċess għal pagamenti fil-fatt qed tiġi applikata sew. Imma bżonn li l kummissjoni tibqa' teżamina dan u allura ħan nissuġġerixxi l-petizzjoni nħalluha miftuħa u barra minn hekk illi nafżaw lill-awtoritajiet illi aħna qed eh, għandna fuq x'inhu jiġri u illi aħna tlabna lill-Kummissjoni biex tinvestiga daqsxejn x'se jiġri minn issa l-qudiem għaliex skont ir-regolament inti ma tistax timponi fuq klient illi għandu jkollu kont bankarju fi stat membri partikolari. Iġviri, din il-kumpanija ta' telefon illi talbet IBAN Franċiż dan il-konsumatur hija ksur ċar tal-leġislazzjoni Ewropea il-petizzjonant għanna ninformawh illi aħna ek ninterpretaw dan il-każ u li issa tlabna l-Kummissjoni biex tara x'inhu jiġri u biex tinformana iżjed tard. Mela, nistgħu nikkonkludu hekk. Iva jiena nixtieq li ngħaddu din petizzjoni dim il-Kumitat tal-Affar ta' Suq Intern, forsi jidrom li hemm xi ħaġa ġdida li aħna forsi ma sibniex fuqha. Naħseb li l-Kumitat li huwa kompetenti għandu jkun interessat ukoll il-mod ta' kif leġislazzjoni da tkun implementata. Nixtieq nitlob il-Kummissjoni wkoll sabiex eh, għabbażi ta' dak li ntqal mill-awtoritajiet nazzjonali naħseb illi ma nistawx nippermettu li problema żgħira bħal din ma tistax tissolva din xi ħaġa ma nistawx nistax nemmina jiena jekk huma verament jixtiequ jiċċarawha minn ħadd l-awtorit nazzjonali jistgħu jagħmluha, aħna nafu x'ġara eżattament ma naħsibx nistgħu nippermettu li l-awtoritajiet nazzjonali ma jagħmluhomx dawn l-affarijiet jekk jiena nagħmel trasferiment u anke jiena nkun rrid ħalas ċertu ġifri anke l-awtoritajiet. Tajjeb mela ħanamlu hekk u ser ngħaddu dan kollu lill-imko għall-informazzjoni u nittamaw l libek inħedġuhom biex jihdu azzjoni. Grazzi, il-waqfa ta'kom ta' World of Sinar ħatkun daqxejn itwal mill-li mill-li ħsibna. World of Sinar mux san nkun għawekina. Il-pijata ġata tajba.